tranziċi komunitarji u Turkija hija pajjiż li qed innegozja sħubija fl-Unjoni. Però lejn sħobija sħubija hija xi ħaġa li trid tiġi karatterizzata mir-rispett reċipriku. U għaldaqstant huwa importanti li naraw x'inhu l-avvanzi li qegħdin isiru viżavi Turkija u bil-kontra wkoll problemi bil- libertà tal-istampa fit turkija mu maċejn xejn eh, ġdid, konna xokjati li naraw ir-raids kontra il-medja f'Gezitak u l bira u koll rajna round ġdid ta' raids fil-konfront tal-medja kritika fil-konfronti tal-gvern. Din xi ħaġa li tħassibna li dan huwa sinjal dass die Entwicklung gegen oppositionelle Medien eine gefährliche Huwa sinjal li din hija sitwazzjoni li qed tiżviluppa b'mod inkwetanti, sitwazzjoni li rridu nqogħdu attenti għaliha. Dan japplika għall-aspetti kollha tad-demokrazija taħt l-istat ta' dritt, din mhix kwistjoni biss ta' tattiċi goffi ta' intimidazzjoni u ħabs Għal daqstant jena nitlob li l-ambasċata ta' Turkija biex ittina spiegazzjoni ta' dak li seħ. Għannom tal-Parlament Ewropew jena nistannejt li aħna se nkunu qegħdin inqisu l-iżvilupp ta' din is-sitwazzjoni fit-Turkija.